da enfasizzat jada waqt il-vot tagħna. U jien inħeġġeġ li ikun hemm pożizzjoni b'saħħitha minn ħadd tal-Parlament. Grazzi, grazzi Kummissarju. Kenna żewġ mozzjonijiet tal rezoluzzjoni biex nalqu dan id-dibattitu, id-dibattitu u għamalu u l-votazzjoni se tittieħed għada fin-nofsija. Is-sessjoni li mis ser isir għada eh, l-erba ta' tax xar l-agenda hija pubblikata u disponibbli fuq l-internet.